Ms. Signora Furadin tixtieq issaqsik mistoqsija. Mhux bil-fost wieġeb qabel ma staqsi. Sinjura, għandek il-kelma. Nixtieq infakrek il-slogan tiegħek tal-2016 huwa li nieħdu lura kontroll u l-Parlament hekk jagħmel mhux hekk trid inti? Tweġiba. F'pajjiżi n-nies huma sovrani u ma naħsibx li hu hekk fid-dan il-parlament. Jina rrit in-nies jiddeċiedu u slogan tagħna kien jiddeċiedi fl-2016 il-partit tal-Brexit tagħna huwa ġdid ħafna. Għal minuta u nofs is-Sinja Gjori. Madam Thank you, Madam President. Mela, Sinjura Gyori. Grazzi ħafna. Il-kap ta' ċerti pajjiżi membri ma kellhomx il-kuraġġ u l-kapaċità biex jaħsbu fuq meta ta' żmien twil. Fl-aħħar Kunsill Ewropew għal din ir-raġuni ma kienx hemm deċiżjoni biex fl-aħħar l aħħar nibdew eh, negozjati l adeżjoni tal-Maċedonja ta' fuq l-Albanija. Fil-bidu ta' summit, deċiżjoni kienet fuq il-kredibilità u r-reġjun jista' jkollu riperkussjonijiet gravi minħabba di deċiżjoni bħala sigurtà. U minflok ma naħsbu fuq ġeopolitika issa x'ġara. Ma ħdimniex fuq l-interess tagħna u daw iż-żewġ pajjiżi li huma ħbieb tagħna u li huma magħrufina l-isforzi tagħhom issa tilfu l-kelma tagħhom u lan issa qed jiċċaqlaq il-ħin kollu. Ma nix ruħna illi se jkun hemm interlokutori oħra fuq meta ta' żmien twil u li jokkupaw eh, il-post li tħalla battal mill-Unjoni Ewropea ikun hemm imsieħba li huma għandhom interess fir-reġjun. U hija ħaġa stramba l-Unjoni Ewropea meta ikun hemm pajjiż fil-bot li ma jaċċett li ma jimxix u ma jgħix skont il-valuri tagħna inqabdu inqabdu ħafna storbju u meta ikunu l-istati membri li jagħmlu l-istess ħaġa ma nisimgħux kummenti imma jkunx kummenti min naħa tagħna. Grazzi, kellim li jmiss minuta. Grazzi ħafna. Il-ġimgħa l-oħra, il-Kunsill Ewropew adotta ftehim tar tirar rivedut u dikjarazzjoni politika u minħat l unjoni Ewropea kollox kollox sar biex wieħed jassigura li nistgħu ikonna e, ftehim u li ma jkunx hemm crashing out mill-Unjoni Ewropea. U nirringrazzjaw lil Michel Barnier għax-xogħol eċċellenti li wettaq kien possibbli niżommu għaqda u x l-kondizzjonijiet li poġġa l-Parlament Ewropew u l-fatt ukoll li r-Renju Unit se jħalli l-Unjoni Ewropea iħassibna minkejja minkejja li li ħajjitilqu u hemm responsabilità tqila li issa da fuq spallejn ir-Renju Unitu Boris Johnson imma jien kieku nistenna li l parlament Ingliż għandu jsib mod biex insolvu il problema Grazzi. Adam Porritt. L-Onorevoli Porritt għal-minuta. Jiena rrid nirringrazzja l-ħbib Ewropej tagħna għall-paċenzja li qed jieħdu bil-Brexit imma ejja noqogħdu attenti għaliex Brexit tista' tisplodi f'wiċċna jekk jgħaddi mill-parlamenti tal-Renju Unit sena u sen oħra eh, nista' jkun hemm sitwazzjoni li tkun tixbaħ il-no deal impatt fuq il drittijiet tal-ħaddiema, standards ambjentali, taxxa, għaliex il-level playing field tneħħa mill-ftehim u dan addaħħal fid-dikjerazzjoni politika. L-Unjoni Ewropea mbagħad din tinnegozja fuq il-kummerċ ħieles jekk ikun hemm diverġenza saġerata u mhuwiex realistiku li naħsbu li dan negozjati nistgħu nagħlquhom fi żmien sena. Din hija xi ħaġa illi hija impossibbli li ssir għaliex huwa dan għandna Prim Ministru illi probabbilment mhux se jkun hemm minn ftit żmien ieħor m'għandux jiddetta il- il-futur il li jistenna li ċittadini tagħna li żgħażagħ tagħna sur Tusk għal li rċieva l-litra fejn talbu estensjoni. Din l-estensjoni għandna bżonna għaliex għandna bżonn vot tal-poplu. One minute now for Madam Minuta Signora Phillips. Mikrofonu għal-kellima Thank you. Grazzi. Nar jena ħriċt jiena niddemostra ma' miljun ruħ Eh, oħra f'Londra biex nitlob għal vot tal-poplu għaliex dak li qed jipproponi l gvern tar-Renju Unit huwa teddida għal pajjiż tagħna jdajja fid-drittijiet tal-ħaddiema joħnoq l-ambjent u anki joħnoq ċittadini u komunitajiet illi diġà ilhom żmien twil abbandonati dan jinsabu madwar ir-Renju Unit, imma mhux kulħadd se jintlaqat bl-istess mod l-ewwel in-nisa jintlaqtu u mbagħad in-nies ta' kulur u U dawk li illum għandhom l-inqas se jkollhom inqas milli għandhom illum għalhekk hemm bżonn ta' vot tal-poplu sabiex in-nies ikun jistgħu jagħmlu għażla bejn dan il-ftehim speċifiku u jew jistgħu jażlu li jibqgħu id-demokrazija ma mitiex fil-ġunju tal-2016 u għalhekk fil-waqt li kulħadd qed fir-Renju Unit qed iħares lejn Westminster irrid ngħid xi ħaġa ċara hawnhekk fi Strasbourg jiena mhux se nabbandunhom il-ħaddiema l-ambjent jew dawk il-lar se jintlaqtu minn dan il-ftejjin perikolus. Jiena minn issa naqta qalbi u nibqa' nittama li r-Renju Unit jiddeċidi jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Għanna zewċ blue cards. Le, erba blue cards gur mux se Forsi forsi nejn mela. Jekk inti taċċetta, Sinjura Phillips? M'intix obbligata tista' tażel taċċettom il-blue cards. Iva, tajt is-Sinjura Phillips. Onorevoli Habib, Grazzi ħafna, Signora Phillips. Inti qed tiddeskrivi tnaqqis għall-standards li riżultaw mill-Brexit. Imma i ma temminx m'għandix fiduċja fil-valuri li għanna fil-Renju Unit, valuri li semnijom mal-bqija tad-dinja għal-libertà tal-kontinent saħansitra fejn aħna qegħdin ngħixu. Could we hear the answer, please? Madam Chair. Signora President, jena ma nifimx għalfej dawk in-nies temmek tant qegħdin jibżaw mid-demokrazija għalfej edin jibżaw jistaqsu li ċittadini biex jerġaw jivvotaw dan mux se jeffetwa il-futur taħħom biss imma futur ta' kontinent sħiħ. Grazzi. I might actually run a clapometer on the next question that comes from Mr. Foreman. L-Onorevoli Foreman. Zewċ mistoqsijiet mux iktar minn tnejn, jiddispjaċini. You have to ask the lady Okay, I, do apologize, Mr. Foreman, but... Sir Foreman, jiddispjaċini, imma senjura ma ċettaċ il-mistoqsija. Iva, jiena aċċettajt imma insejt insaqsi lill-kellima infissa u hija wieġbet le, ma taċċettajx il-mistoqsija tiegħek. So we will move on with the... U issa ngħaddu għal kellim li miss fuq il-lista li naħseb li u l-onorevoli Campo Menosi. Grazzi, President ċaħat eh, għal li dan huwa dibattitu illi eh, diġà kellna lejna sentejn għaliex biex il-Brexit issir realtà ma din mish mhux tort ta' dak li ġara fir-Renju Unit imma huwa tort ukoll ta' dawk li fi Brussell ħasbu li kienet ċajta li l-Renju Unit mhux vera rrid joħroġ minn dan il-ġen tal-Unjoni Ewropea imma il-verità hija l-kontrarju u fl-aħħar issa għandna eh, bil ħanaraw jekk hux se jsodisfa l-kulħadd. Imma din l-Unjoni Ewropea li meta wieħed iqis qed jiġri fil-bqija tad-dinja Eh, eh, it twaqqa eh, il-ġebla fuq saqajja mhijiex attriċi ewlenija mbagħad tuża l-kriżijiet internazzjonali biss biex taqdi l-interessi tagħha pereżempju użat il-problema tal-Iskozja biex toħloq nuqqas ta' stabilità fir-Renju Unit u qattal għajnejha għal kwistjoni u l-problema tal-Katalunja. Dawn huma eżempji biss naħseb li wara l-Brexit se jkun hemm sitwazzjonijiet simili oħrajn fis-snin li ġejjin. Grazzi. Minuta l-Onorevoli Landgren. Grazzi dak li qed tagħmel it-Turkija huwa inaċċettabbli dan il-pajjiż qed isir dejjem iktar awtoritarju u inqas demokratiku u l-Unjoni Ewropea għandha twaqqaf kull għajnuna ekonomika lil dan il-pajjiż kull forma ta' ftejim anki frabta ma' l-adeżjoni tal-Turkija fil-futur. Irridu nibatu messaġġ ċar. Intom fit-Turkija waqajtu l-ġebla fuq saqajkom, intom stess eskludejtu li l kjom infuskom il-kooperazzjoni fil-futur issa fuq il-budget wara li l renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea l budget irrid jiċkien ovvjament u x'sejġelkom eh, taħsbu illi aħna fil-Iżvezja se nħarsu 50 biljun Swedish krona fil-Unjoni Ewropea. Aħna dejjem konna fost l-akbar kontributuri netti immissa daqshekk maħnissentukom laqqas ċentezmu ieħor minn flokek rridu nibdew niddiskutu kif nistaw nieħdu lura dak li li immorru lura għal dak li l-Unjoni Ewropea kella tkun oriġinarjament. L-Onorevoli Kathy. il-frontiera fl-Irlanda hija ibsa żejjed xeklet l-iżvilupp politiku u ekonomiku f'pajjiżna u r-riżultat f'konflitt illi ħallasna prezz qares għalih il-ftehim ta' Good Friday u sħobija fl-Unjoni Ewropea kienu strumenti li permettunna nħollu xiftit mill mihsara li saret. Għallek il-Brexit kien żvilupp verament perikolus għaliex perikola il-proċess tal-paċi u anke l-ekonomija irlandiża anke l bil tal-ġimgħa li għaddiet se joħloq problemi ġodda eh, minħabba il-problema ta' frontiera aħna poġġajni għaliex huwa aħjar mill-alternattiva. Imma il bil ma jistax ikompli jiddajjef, ma jistax ikun hemm veto web d'opportunità illi partit wieħed ikollu kull negozju, kull komunità, kull ħaddiem ehm, bħala pala ostaċ illi tissuġġerixxi vitu vito bħal dan ifisser li il-konsens huwa assurd u għaldaqstant ikun hemm interpretazzjoni żbaljata tal-bil ta' Good Friday. Aħna għandna bżonn ta' Irlanda maquda l-Unjoni Ewropea tista' tappoġġa l-mixja demokratika u paċifika lejn um, lejn din ir-realtà. L-Onorevoli Nikolaw Alavanos. είναι επικίνδυνε για του λαού οι αποφάσει του Συμβουλίου. President, wa perikolus eh, li qed ikonna dawn id-deċiżjonijiet tant kontradittorji fl-Unjoni Ewropea. Aħna qed nikkompetu mar-Russja, u mal-Amerika il-koll rridu jaraw kif jistaw jimponu il-rida tagħhom fuq il-vant nofsani. Qed nitkellmu dwar sanzjonijiet dak li qed jiġri fil-ċipru fis-Sirja jista' jgħidilna ħafna. It-Turkija qiegħda tħaffer fil-żona ekonomika esklusiva ta' ċipru u Eh, xie najdu fuq il-Maċedonja ta' fuq l-Albanija illi għattajdinna li il-borgezija fil-Franza trit ehm, tinata aktar zmin. Anki jekk dan ifisser illi toħloq problemi għal dawk il-pajjiżi effettwati mill-ftejm ta' Prespa il-gvern tal-demokrazija l-ġdida eh, da' għandhom pożizzjoni perikoluża għaċ-ċittadini tagħna u rridu nkompli niġġieldu kontra dawn il-pjanijiet imperjalisti l-Onorevoli Gonzales Pons. Jean-Claude ħares lura u f'dan il-ħames snin għaddejna minn 15 il-krizi serja ħafna il-krizi tal-immigrazzjoni tal-rifugġati, il-krizi tal-euro, il-krizi tal-Greċja, il-problema fl-Ukrajina, il-fake news, il-Dieselgate, il l-ambjent, attakki terrorizmu, iżjeda fil-populizmu, kriża tal-istat ta' dritt ċerti pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, leġittimità tal-istituzzjonijiet għax falla l-spitzen kandidat, kriżi demokratika, gwerra kommerċjali bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, il-Brexit, għaliex ħadd ma se jitlef iktar minn dak illi ma jax fejn sejjer u l-problema tal-Katalunja li qegħdin jippruvaw eh, jfarku l-Ewropa anki mill-pajjiżi tiegħi stess. Ħames snin diffiċli ħafna ma minkejja dan 27 pajis huma iktar b'saħħithom iktar maqudin l-Ewropa għada l-aħjar proġett eh, il qatt inħolloq mill-umanità. Grazzi Jean-Claude u grazzi għall kummissjoni qed ngħid lil Miguel, il michel il Johannes, Iva alla volja ma żminijiet diffiċli, għandna eżempju ta' xi sarraf meta aħna naħdmu flimkien b'serjetà u bimħabba għal proġett Ewropew. Jean-Claude, inti pali, inti um, jirnexilek iġġial il-xaħat bħali latin illi iħossu u koll um, persuna mill-Lussemburgu rip ta' xaħat bħalek. Grazzi, issa l-onorevoli Corbett, jekk joġobkom zommu skiet. Edin ton sum rispett lejn il-kellema, l-onorevoli Corbett għal-minuta u nofs, u jekk joġobkom isimaw l-kellema. Għandek raġun, Signora President, il-Gvern tar renju Unit qed jipprova jimponi dan il-ftejjim fuq il-Brexit fil-House of Commons. Eh, se jkollhom tliet qari eh, u eh, mbagħad il-fażi tal-mal-kumitati. Dokument twil illi ma ġiex ippubblikat f'dejjem ta' 600 faċċata li dan l-aħħar inbidel. Ebda valwazzjoni ta' l-impatt ma, ma ġiet ippubblikata fuq dan u m'hemm ebda ċertezza illi dana se jagħti riżultati mixtieqa jew li dan il-ftehim se jiġi approvat kif inhu bħalissa se jkun hemm emendi li jitresqu ikun kemm ikun qasir iż-żmien xi emendi sabiex nippruvaw ikonna Brexit aktar um, iktar raġonevoli għaliex dan qed jipprova joħroġ ir-Renju Unit barra mill-Unjoni Doganali, dan se jagħmel ħsara lil kulħadd l-ekonomija tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea. U qbil ħażin kemm għall-Unjoni Ewropea u anki għar-Renju Unit, però ma nistgħux ngħidu li kull tip ta' ftehim għandu jmur lura għand iċ-ċittadini biex jiddeċiedu huma għaliex il-Brexit qed qed issir xi ħaġa tant differenti minn dak illi weduna dak li għamlu l-kampanja biex ir-Renju Unit joħroġ mir-Renju Unit. U ma dak li votaw dakinhar li għandhom id-dritt li jgħidu jiena mhux hekk ħsibt, jiena mhux għal dan li votajt u rrid nerġa' insemmi insemma leħni għal dar boħra. u l-pubbliku fir-Renju Unit u f'Londra il-sibt li għadda ekridu jgħidu il-pubbliku fir-Renju Unit irrit u jistħoqlu li kollu opportunità biex jerġa' jikkonsidra din id-deċiżjoni diżastruża għal pajjiżna. Grazzi. Onorevoli Corbett, għandek zewċ mistoqsijiet bil-Blue Card, imma se nieħu waħda biss għaliex qed jgħidu li hemm 20 ruħ li jridu jitkellmu taħt kaċ tiegħi, għalhekk taċċetta l-mistoqsija tal-Onorevoli Dobnen tama li pronunċajtu sew il-kunjom. Onorevoli Dobne, Iva, jiena nixtieq nistaqsi lill-Onorevoli Corbett xi jgħid kieku jkun eh, eh, għal 5 miljun votant mill-lejba li votaw li uħorġu mill-Unjoni Ewropea. Kif tista' tajt li ma tradujtejomx jekk inti qed titlob referendum ieħor Missek tistħi. ħafna mill-votanti tal-Labor anki eh, fil-postijiet fej eh, eh, għeddin jivvotaw l-iktar biex jitilqu, jivvotaw biex jibqaw fil-fat u dana għaliex n-nista li votaw għal brexit qed jaraw illi il-Brexit huwa proġett neoliberali immexxi mill-parti ta' Tories illi se jagħmel ħsara li drittijiet tagħhom lill ekonomija se jtellef l-impjiegi mhux se jagħmel ebda ġid ir-Renju Unit u għalhekk il-Partit Soċjalista ħa il-pożizzjoni eh, li kull riżultat tal-Brexit irrid ikun deċiż mill-ġdid miċ-ċittadini. Grazzi. Mr. Kelleher for one minute, please. Onorevoli Kelleher. Jiena naċċetta l-fatt illi ir-Renju Unit ivvota biex joħroġ mir-Renju Unit, imma f'dan il-kontest naħseb li huwa importanti li dawk li kienu favur il-Brexit jgħid u jifmu illi bil-tluq se jkun hemm impatt qawwi fuq l-Irlanda u anki fuq il-proċess ta' paċi Ir-realtà illi dil kwistjoni ma ġietx diskussa waqt ir-referendum u issa saret punt ewlieni fil-kuntest tal- eh, frame tal-irtirar u diskussjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Mejja nkunu ċari mhijiex l-Unjoni Ewropea li qiegħda tkaxkar saqajja u mhux qed ħalli r-Renju Unit jitlaq u l-Parlament tar-Renju Unit illi qed kaxkar saqajh u issa bdew proċess u joħroġ joħroġ minnu dal-proċess irid ikun rip tal ftajim għall-irtirar li ġie maqbul biex nizguraw illi ma jkunx hemm eh, diminuzzjoni ta' l-impatt tal eh, fuq l-Irlanda li dan il-ftejim inħoloq biex jevita fil-fat għalhekk hemm bżonn li jkun hemm skrutinju fil-House of Commons u koll u mbagħad hawnhekk fil-Parlament Ewropew fl-aħħar net irid ngħid ukoll li ma jistax ikun hemm eh, tnaqir fil-drittijiet ta' ċittadini fl-Irlanda ta' fuq nis illi eh, deċidew li jiexu f'dan il-post tkun verament għaru kaza jekk dana jiġri. L-Onorevoli Reintke, minuta. Grazzi, Sinjura President, kollegi, bħalissa hemm ħrafa li qed iddur mar-Renju Unit u biex ngħid il-verità anki ċerti affarijiet li smajt hawnhekk f'din il-Kamra eh, ma tantx kienu konvinċenti għaliex qed jgħidu li l-Unjoni Ewropea xebaw minna, irridu jeħilsu minna U aħna rridu nagħmlu ċara li dan il-Parlament għadu l-Parlament ta' ċittadini tar renju Unit, l-Unjoni Ewropea ma xebaċ mir renju Unit, ma xbajniex mill-poplu Ingliż Aħna rridu nkomplu ninnegozjaw dan il-proġett huwa mibni fuq il-multilateralizmu. Aħna rridu ninnegozjaw u nsibu soluzzjonijiet komuni. Imma aħna xbajna nisimgħu Prim Ministri li għamlu wedit li ma jistax iżommuhom, aħna xbajna minn Prim Ministri li qegħdin jużaw lingwaġġ li jifret anke f'mumenti bħal dawn. Aħna xbajna nisimgħu Prim Ministri illi ma jifmux illi f'każ illi ma jgħaddix dan il-ftehim il-House of Commons se jkollhom imorru l-ewra qudiem iċ-ċittadini sabiex jiddeċidu huma fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Onorevoli Madison għal minuta. Grazzi, Signora President l-ewwel net. Hija ħaġa jiena ma nista ma nafx nistax naqbel ma' Sur Juncker għaliex issa maċem raġuni għalfejn ikun hemm estensjoni addizzjonali. Il-Brexit irid isir realtà l-kollegi tal-xelluk u dak li qegħdin jitolbu eh, referendum ieħor ħafna elettori illi mhumiex sodisfatti li intom qegħdin hawnhekk fil-Parlament Ewropew għax se nagħmlu allura e, konna elezzjoni oħra fil-Parlament Ewropew li ir-riżultat tal-elezzjonijiet Ewropej moġbux il-kulħadd le ma tarax intom qegħdin hawnhekk għal ħames snin oħra. E, u għanki referendum fir-Renju Unit l-istess ħaġa minna 10 snin u 20 jew 20 sena oħra forsi jkun hemm referendum ieħor biex nerġgħu nidħlu fl-Unjoni Ewropea ma ma nafx kemm dan jista' jsir għaliex eh, l-elezzjonijiet li jmiss se jintrebħu minn dawk li rridu il brexit u għamluh realtà l-Onorevoli Hannan. Grazzi, Signora President. Għamnek dak li qed jolqotni mhux biss id-diżonesta tal-membri tal-Parlament, imma mhux Imma affarijiet oħrajn huma e, e, ħafna nies hawnhekk gidbu u ħbew l-intenzjonijiet tagħhom huma ħasbu illi kieku setgħu ikaxkru l-affarijiet, n-nies kienu jwaħlu f'Boris jibqaw e, jitolbu elezzjoni mbagħad jivvotaw kontra u forsi ma nindunawx. Huma qed tibdew jemnu l-propaganda tagħhom stess illi dak li votaw biex jitilqu u manjuranti u kull darba ralhom. Ir-realtà hija illi l-Partit Konservattiv kull darba illi kien hemm sar starriċ ħarġu minn fuq. Aħna rridu jew naċċettaw il dan il-ftehim li għandna bħalissa u nkunu ġirien eh, tajbin jew inkella fil-elezzjonijiet li mis jirpu l-konservattivi konna kondizzjonijiet ferm aktar ibsin. Dawk huma l-kondizzjonijiet li għandna. A question. He will accept, Mr. Iva, Mr. Sur Smith. Bil-mikrofonu kjoċbu. Grazzi, jiena nirringrazzjah il-sur eh, Hanan u naqbel mi li għaw il-nis tal-politika mumiex onesti. Imma il-fat li fil-kampanja eh, smajna fuq kif senet il-ċittadini eh, ċittadini ġew imqarqa, allura taħseb li inti eh, m'għandikx ukoll tiskuża ruħek għax qarraqt bihom in-nies u ċittadini? Sur Hanan, le, mhux veru li jiena fil-kampanja ettek minn qabel il-kampanja fl-2015 dejjem kont eh, ngħid l-istess li aħna l-aħjar ħaġa kienet li għandna il-ftejm li għandna mal-Iżvizzera. Imma l-pożizzjoni tiegħi qatt ma bidlet. Inti bil-kontra dejjem tidlob l-indipendenza ta' ċertu parti mir-Renju Unit. Umbat meta r-Renju Unit jiddeċidja l-indipendenza kollha tiegħu inti ma ċaċċettax. Iva, issa naf li hemm iktar kartelluni blu imma qed naċċetta kartellun blin wieħed. Il-problema hija bil-keġdija jumbat is-sur Faraġ wara tlet snin tal-biża ta' negozjati li sur eh, Barnier li Boris Johnson niffermaw ftejim ġdid li se jġib tlet snin ta' agonija oħra. Ġifiri, ir-Renju Unit spiċċa kolonja tal-Unjoni Ewropea U għaliex qed jagħmelek Boris Johnson? Qed jagħmelek għax ma jridx estensjoni, qed jaġixxi b'dan il-mod għax jaf li l-estensjoni se jġib dannu għal konservattivi fil-elezzjonijiet għalhekk irid li konna eh, dan il-ftejjin. Dejjem nirrepetu l-istess affarijiet il-partit ta' Tories qed jaħseb fih nifsu mhux fil-pajjiż. Irridu naraw li noħolqu alleanza dawk li rridu jitilqu biex nirbħu l-elezzjoni li jmiss. Aħna kikonna Brexit wahdu. Eh, biss nistaw. Jena nixtieq passur Juncker naħseb li dan se jkun l-aħħar diskors tiegħi lum foxrin sena, imma jisni għandi l-impressjoni dispjaċini hekk. jiena naħseb li f'Novembru għaw se nerġgħu nsibu ruħna. I'm really sorry, but we... Dispjaċini. Eh, eh, intom kontu edin ċabċbu fl-axħar ta' l-speech ta' surta Faraġ. Nizemu surta Jani għal-minuta un nofs president. Jean-Claude Donald jiena naqbel mal-fat li jintom irrabjati għal-fat li ma kienx hemm riżultat Eh, tajjeb kif mixti għal-Balkani, eh, Turkija, Russja, ċina, eh, l-Arabja Sawdita qed naraw li jinvestu ħafna fil-Balkani u aħna mmorru lura. U ma rridux jisnu naġevolaw l-stabilità ta' dan ir-reġjut li jisa affettwa l-istabilità tal-Unjoni. Mhux qed nagħtu messaġġi pożittivi ma negattivi dan qed ifisser li l-Ewropa se ssir inqas relevanti politikament. Imma Eh, l-istess aħna fil-vant nofsani ma konniex koraġġużi nejdu li Turkija li ma jistax ikun li tinvadi Sirja għax il-terroristi kurdi eh, edin fil-Turkija mux fil-Sirja eh, ovvjament il-minoranza tan-sara emmek li qed ibbatu unkom nkomplu e, eh, naraw li Turkija l iżbalji tagħha l-Ewropa ma tgħid xejn L-Ewropa mhux qiegħda tmexxi id-dinja. Anki fuq il-WTO, per eżempju, laqas kanna l-ħila ninwaqfu il-kompetitivita zlejali fuq il- l-azzar, per eżempju, fuq il-ftejim tal-azzar fid-dinja. Hemm bżonn li konna eh, strateġija internazzjonali. Il-konferenza il tal-futur tal-Ewropa hemm bżonn tifoka fuq il-riforma waħda. Ġifieri li terġa' lura għall-politika jekk l-Ewropa ma tagħmilx hekk fil-snin li ġejjin mhux se tibqa' rilevanti. Signora sinjura Marquez al minuta Signora President, jiena nixtieq eh, eh, nindirizza Sur Juncker matul il-mandat tiegħek inti irrispettajt il-prinċipju ta' diversità. Huwa prinċipju importanti jekk aħna naraw il-konklużjoni tal-Kunsill fuq l-MFF ma kienx hemm bil fuq il-proposta tal-Finlandja dwar dan. Il-maġġoranza tal-istati membri ma jaqblux mal-presidenza għalek mal-konklużjonijiet ma jisemmuwix ma jsemmux dan il-punt. Laqqas ġifiri l-opinjonijiet ta' din il-Kamra ta' dan il-Parlament. Jina naħseb li hawnhekk nuqqas Eh, eh, nuqqas anki tal-linja ta' politika li qed tgħid trid segwi Sinjura van der Leyen. Aw diskrepanza hawnhekk dak li qed jgħidu li ridu jagħmlu l-kapijiet tal-istat hemm bżonn nara li naraw li jkun hemm budget tajjeb li jista' jiġi adottat sal-ewwel ta' Jannar tal-2021. Għana hemm bżonn ikunu lesti, imma ma rridux naċċettaw li hemm pressjoni eh, ta' qegħdin taħt pressjoni ta' ħin li jiġi mbagħad il-problem li ma jkunx baġit tajjeb. Sinjura Keller, President, sur, sur kummissarji, sur Tusk, intom wasaltu għal-ftejim fl-imkien mal-Jean-Claude eh, Juncker li nirrispettaw ir-regoli Ewropej, nirrispettaw il-lazla sovrana tal-poplu tar-Renju Unit u hawnhekk nixtieq niddenunċja sur Faraġ li l 20 sena jikkumbatti kontra l-Ewropa. Imma hu eh, jaqla xikol mill-Ewropa l-20 sena ilu dan Jiena nixtieq ngħid kemm għamel biċċa xogħol tajba sur Michel Barnier fuq il-koeżjoni ta' 27 stat anki it-tim tiegħu sabiex verament dejjem ikonna din il-viżjoni dan il-proġett tal-futur tal-Ewropa. Il-fatt li nerġgħu inġeddu il-ftejjim veru forsi hemm bżonn li nagħmlu hekk, ma dan għandna nagħmlu jekk hemm verament raġuni tajba. Xi argument ġdid u għal darb'oħra jien nirringrazzjakom għal xogħol li intom għamiltu biex din il-viżjoni dan il-proġett Ewropew niggarantuh għal futur. Is-Sinjura Scott Kato issa għal minuta. Grazzi, President. Anki jekk Johnson irrit li l-Parlament ta' Westminster jaċċetta il-ftejim il-Parlament tagħna irid jagħmel biċċa xogħol tajba. Irridu naraw li jkun ta' interess għall-Unjoni Ewropea u anke għar-Renju Unit peress li l-Brexit kien għaddejjem attak tal-integrità tas-suq eh, komuni ma ridux li l-Brexit fatik issa jidajja fl u l-determinazzjoni tagħna. Aħna l-level playing field ta' Sur Barnier għal-qawab sabiex ma jkunx hemm problemi ta' suq kienu mal normi fuq it-taxxa dritti tal-ħaddiema u l-ambjent. Imma f'dan il-ftehim eh, Johnson ovvjament dawn ir-restrizzjonijiet issa ħarġon fid-deklarazzjoni politika li mhux se tkun vinkolanti. Ovvjament irid rridu l-Renju Unit isir isu eh, Singapore imma fuq it-Thames. Ovvjament, aħna ma nistawx naqblu ma dan il-ftejim sakke ma jkunx hemm ratifika minn Westminster biex ma noħdux deċiżjonijiet eh, li kunu riskjużi. Aħna rridu nipproteġu il-proġett Ewropew, il-ġid ta' ċittadini Ewropej. For one minute. Al-minuta Is-Sur Panza. Iva, uh, bonġu, Signor President, il-konklużjonijiet tal-Komissjoni dwar it-tibdil tal-klima eh, mhumiex daqshekk tajbin pas-soltu intużaw approċċi ideoloġiċi li ma jsolvu xejn. Qed naraw pereżempju Verbania fil-Tramontana ta' Tramont u anki ċentru tal-Piemonti naraw li hemm eh, problemi kbar imħabba it-temp. Eh, mux biss it-tibdil tal-klima, imma qed inħallu kol amministraturi lokali li ma jistawx jintervjenu għax daw inkella ikunu eh, edin imorru kontra regoli anki jintefaw il-ħabs. Il-Fond ta' Solidarieta kif qed jiġi propost mill-Komissjoni l-Kunsil jiġi użat għal għal danni eh, surreali li se jiġu mill-Brexit u għal katastrofi naturali memx flus nafu li dawn qed jiġru se jkomplu jiġru ktar ta' spiss, grazzi. Minuta Sur Sinčić. Sur Juncker, Sur Tusk, Awnek edin tibku l-Euro, l renju Unit, imma mbagħad għall-Albanija u l maċedonja ta' Tramontana qed tgħidu li qed jiddispjaċikom ħanejdilkom aħna pal Kroazja dejjem tgħidu li mhux se jkun hemm problemi bil-korruzzjoni. Il-Kroazja u wieħed mill-iktar pajjiżi korrotti fl-Ewropa dan joħorġu minn rapporti u intom iddeċidejtu li taċċettaw pajjiż korrott daqstant għal fil-Kroazja inti tista u kol tikkorrompi l-rati tħallas ammont ta' euro. Il-korruzzjoni tkompli il ssir in-nies kienu qed jaħsbu li n-normi fil-Kroazja se jkunu aħjar imma fuq il-lassi ta' Dubrovka xuxk intom aċċettajtuhom il-normi Ewropej fil-Kroazja ma jeżistux. Taċċetta inti mistoqsija minn anti sul sokol. Sul sinċiċ, kartellum blu. Kartellum blu minn għanti sur sokol, inti taċċettaħ? Iva, mistoqsija tijak, mela. Grazzi, grazzi ħafna. Sur ċinċiċ, mux l-ewwel darba li inti qed tikdeb tipprova taqarra. U għalhekk qed insaqsik għaliex tkompli tagħmel hekk? Għaliex? għamilt inti minn kollox biex Dobrovka xiska ma tiġix nominat. U anki l-Komitat Legali għal kollox kien għaddej ħarir, inti qed toħloq problemi għal pajjiżek stess. Għaliex qed taġixxi b'dan il-mod? Għaliex qed tipprova tkun ta' dannu għal pajjiżek il-Kroazja? Iva fidejk. Sur Sokol, jina nispera li inti taf xi nuwa il-kodiċi penali tal-Kroazja kif inti tista tixtri l-MPs jiena tkellimt fuq l-assi ta' Sinjura Xujza u l-Ewropa qed tafda l-istituzzjoni tal-Kroazja għaw xaħat qed jafda l-istituzzjonijiet korrotti minar ma jikontrollom. Intom taħsbu li għawnek l-MP ġi elet għawnek wara li kien ilu tan snin bħala imħallef tiddeċidi kollox. Ġifiri naraw li Macron li mhux qed ikun eh, eh, m'għandux paċenzja għal dan il-proċess qed naraw, imma jekk eh, naraw x'se jiġri kif se jiżvolġu l-affarijiet jista' jkun hemm referendum. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li nżommu l-Ewropa maquda u din huwa l-parametru li għandu jigwida dan il-proċess. Għalhekk l-Unjoni dejjem qalet li hemm bżonn li jkun hemm Ovvjament l-aħjar ikun li l-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni jekk le hemm bżonn li relazzjonijiet jibqgħu tajbin u bekk nistgħu jkollna Ewropa maqudda. Is-Sur Benefej. Minuta. Iva, grazzi, Signora President. Et naraw għal darboħra li il-konklużjoni li umma dizappuntanti tal-Konsil qed naraw li m'hemmx eh, strumenti li eh, aħna nimxu l-qoddim. Il-mexxejja tagħna laqqas fuq li MFF ma mxew il-qoddim, mhux qed jaqblu fuq kważi fuq xejn il-kontribuzzjoni nazzjonali riżorsi propju fost l-oħrajn il-fat li qegħdin indomu ukoll il-programmi Ewropej se jmorru lura. Situazzjoni fis-Sirja qiegħda tosserva biss l-attakk ta' Erdogan eh, ta' Erdogan qed naraw li Talli jagħmel li jrid bil-Kurdi anki ġifiri il-problemi bid-Daesh, no flight zone. Xejn qed ngħidu fuq din wasal iż-żmien li fuq dawn l-affarijiet fil-dibattitu fil-konsol il-Parlament juri li aħna ngħidu ma hemm bżonn fuq din l-inerzja li qiegħda fiha l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna xtaqt ngħidilkom xi ħaġa dwar il-kartelluni blu. Mhux se nippermettihom għax fil-keġdi għandna 22 persuna li jixtiequ jitkellmu. Ġifiri, mhux se jkun faċli. Is-Sinjura Ħarenzova issa. Grazzi, grazzi ħafna, Sinjura President. Brexit dejjem niddiskutu komplu namlu dan u ngħid li jina, ngħid li jiddispjaċini fuq il-konklużjoni tal-Kunsill dwar it-kabbir. L-Albanija, l-Maċedonja ta' Tramontania għamlu dak kollu li tlabnihom jagħmlu biex jippreparaw ruhom. Għamlu wkoll riformi wkoll askapitu politiku għalhekk x'tip ta' messaġġ qed nibatulhom illum lum blaġirtana għal dawk li ma kinux qed jaqblu man negozjati iridu jgħidu x'jonqos jagħmlu dawn il-pajjiżi jridu jgħinu l-Albanija u l-Maċedonja ta' Tramontana biex eh, jgħinuhom miżuri finanzjarju politiċi. Ma jistax ikun li dawn il-pajjiżi inħalluhom lampa stampa. Il-Maċedonja tal-Tramontana u l-Albanija huma stati Ewropea lek aħna għandna d-dover biex il-proċess ta' tkabbir jimbeda magħhom. Grazzi. Grazzi minuta s sur Bardella. Bardella, grazzi ħafna. Meta jkun hemm xi kriżi internazzjonali l-Ewropa dejjem tibqa' ma tagħmel xej. L-Istati Ewropa kondannaw il-Turkija l-invażjoni ta' Sirja. Aħna Sultan Erdogan ma nagħmlu xej, ma ngħidulu xej. Nirriprimandaw forsi ma namlu xej biex nwaqfu l-importazzjoni licenzji tal-armi. L-artiklu 29 ta' trattat jispermettilna li noħorġu embargo tal-armi lejn it-Turkija. U bekk l erdu kan inġibu fuq il-kubteħ. Imma r Russja rajna li ħriġna, la sanzjonijiet mill-Unjoni Ewropeja. L-Imperu Ottoman konna nejdu li eh, kien marit imma issa qed naraw li aħna morda. Għax it-Turkija dejjem tikkonsidrawa bħala kandidat. Jina naħseb li bżonn nieħdu ir-responsabiltajiet tagħna nkella l-istorja se torina ħaġa oħra. Is-Sinjura Dodz għal-minuta. Sinjura President, mela kunsil ieħor ftejim dil oħra u Boris Johnson jerġa' imur lura. Il-Prim Ministru fl-istini ta' Ottubru qal li r-Renju Unit għandu jħalli bruħu ġismu immissa qed narraw fej l-Irlanda ta' fuq ikollha l-kodiċi ta' dwana, se jkollu jitħallsu t-tariffi u il-biraħ stess reġa għal marlura bin negozjati u għal li il-merkanzija se jkollha ġifir il-paperwork li tqum xi 65 lira Ingliża għal kull dokument. Qed naraw li dan se jkun dannu kbir għall-ekonomija tal-Irlanda ta' fuq se jkun hemm separazzjoni anki missu intern tiegħu stess. Jekk dan eh, tisir għal xi forma ta' kummerċ ħieles smajna jiena li l-Irlanda ta' fuq se tmur lura fl-ekonomija kif kien jgħid Boris Johnson, Johnson l-ebda eh, Prim Ministru Ingliż għandu jiffirma għal dan it-tip ta' ftehim. Grazzi ħafna issa imiss għal minuta is-Sur Niedermayer. Thank you very much, madam. Grazzi, signora ma nixtiex nitkellem fuq Brexit, nixtieq nitkellem fuq il-Kunsill Ewropew. U mill-bidu nixtieq nirringrazzja lil iż-żewġ presidenti preżenti għall isforzi li għamlu mhux biss fil-Kunsill preċedenti ma fis-snin li għaddew. Ida mhux biżżejjed imma. Allura għandi kwistjoni taħraq ħafna. il-kwistjoni il-post tal-Kunsill Ewropew huwa fejn għandek fejn issib konformità, fejn għandek rispett reċiproku, imma mhux post ta' lob politiku jidhirli jiena li l-aħħar Kunsill Ewropew prevala qabel l-ewwel wieħed naħs nispera li din hija eċċezzjoni nkella qegħdin nersqu lejn problemi. Grazzi ħafna. Grazzi is-sur xider għal minuta kjoġbu. Grazzi ħafna Presidenta il-Brexit. <clears throat> Istorja ma tintemqat. Da għanna issa t-tielet Prim Ministru E, e, responsabbli għal dan minn ħażin għall-ar. U dan huwa r-riżultat li ta' egotizmu politiku minħat tal-Prim Ministru Johnson u u l-lob min e, minnaħat tagħhom fuq iċ-ċittadini ordinarji fit-triq protezzjoni tal-konsumaturi inqas flus ħajkunu riżultati ta' tal-Brexit u minħabba dan hija idea ħażina ħafna. Sinjura President, il-Gvern fir-Renju Unit ma jistax jinżam lura milli iwettaq żball, imma aħna m'għandniex nagħmlu żbalju. u dal-Parlament Ewropej se jiddeċidi fuq dan il-ftehim ġalla darba illi iż-żewġ kmanat tal-Parlament Ingliż jiddeċiħadu ikunu ħadu deċiżjoni. Grazzi għal minuta is-Sur Kuċok. Grazzi, Sinjora President. Sinjuri preżenti, l-aħħar Kunsill Ewropew kien importanti ħafna. Saru sforzi biex wieħed jeleb il-kriżi komunitarja fis-Sirja ta' fuq u da biex kienem u koll il-konklużjoni ta' ftejn fuq l-MFF kienem il-sujġet tal-Brexit ir-Renju Unit jett waqt jitlaq minn Renju Unit Boris Johnson riet illi li il-Brexit seħ fil-31 ottubru. Missa qed niffaċċjaw eh, it-talba talba biex id-data tiġi posposta. Ma nistax ma nitkellimx fuq l-iżball storiku dwar il-Maċedonja ta' fuq l-Albanija. Kull posponiment tal-proċess ta', ta inizjazzjoni għal adeżjoni huwa żball. Għandna nof, noffru stabilità lir reġjun ma nix Grazzi ħafna. Signora Kanċa, kellima li jmiss. Mela, ma nistax nara preżenti, mela, is sur Kristoforu għandu l-kelma. Grazzi, Signora President. Nixtieq ngħid grazzi lill kunsill Ewropew u d-deċiżjonijiet kbar li saru kontra l-aggressjoni espansiva u l-aggressività tat-Turkija. Bl-azzjonijiet tagħha u kif ukoll e, e, kontra ċipru. Nix ningrazzja President Tusk għal dawn l-aħħar ħames snin u l-President e, Juncker, President tal-Komissjoni li aġġornaw u saħħew l-istituzzjonijiet Ewropej rispettivi tagħhom F'dawn l-aħħar ħames snin aħna rajna diversi żviluppi sfortunati ċipru aħna rridu nissiltu kontra eh, politiki ta' espansjoni u aggressivi tat Turkija qabel ma jkun tard wisq. U meta smajt li ħabib tiegħi Weber jgħid li t Turkija ma tistax tkompli tibbenefika u tgawdi eh, mill-laqda doganali meta fil-palissa din jinvadu s sirja u għet jiksru <clears throat> id-drittijiet tal-bniedem ta' stat membru. Umbat aħna rridu inwaqfu l-għajnuna u sosten li qed nagħmluhom biex imbagħad huma jisiru jafu u jitalmu illi aħna lesti niddefendu l-valuri tagħna u hemm bżonn li juru rispett. Grazzi. Mela, il-kallim li jmiss. Is-sur pikula għal minuta nofs. Grazzi ħafna. il kunsill tal-ġimgħa l-oħra ma nistgħux niddiskutu bħal affarijiet għaddejjin bħal soltu kien hemm diversi soġġetti eh, eh, ġew koperti u anke l-fatt eh, u kien hemm suġġetti li kważi jattew il-problem tal-Brexit jiddispjaċini li l-għaqda u l-kunsens dwar il-ftajji maġġonat ta' Brexit ma ġewx e, e, e, akkumpanjati minn affarijiet pożittivi fuq il-Maċedonja ta' fuq l-Albanija. Dan huma żminijiet turbolenti, speċjalment f'dan ir-reġjun ġeopolitiku, hemm bżonn li nżidu l-influenza tagħna fil-viċinat qarib rridu niddeċ irridu nipproteġu d-drittijiet ukoll tagħna e, f'dak li għandu x'taqsam mal-Brexit ma dan jiddependi wkoll man-naħa l-oħra mar-Renju Unit. Grazzi, kellimni miss, grazzi ċer, nixtieq ngħid illi ma nistgħux nimmaġinaw politika Ewropea f'dawn l-aħħar F'daw l-aħħar 20 ta' snin mingħajr il-President Juncker u nixtieq infaħrek mhux minħabba l-attività tiegħek per se, imma x'inti umanista u Ewropew ta' veru. U nista' ngħid di jekk nista' nagħmel xi ħaġa lil pajjiża li pajjiżi li tkun ta' preġudizz preġudizzju kontra l-Ewropa jew għall-umanità jien nikkunsidra bħala reat kriminali. Din hija taqsira tal-filosofija tiegħek u tal-azzjoni tiegħek. Ixtaqt ukoll nikkummenta fuq il-Kunsell Ewropew, tnej anzi, żewġ kummenti. L-ewwel naqbel bi sħiħ mal-pożizzjoni adottati fuq ir-Renju Unit u Brexit. Għandna bżonn inkunu miftuħin e, lejn in-nies il-poplu tar-Renju Unit imma għandna nkunu b'saħħitna fil-viżjoni e, tar-Renju Unit. U l-kumment ieħor jiena min-naħa tal-punent tal-Ewropa imma dwar il-Balkani hija ta' ħasra mis naftaħna il-proċess ta' adeżjoni ta' proċess ta' adeżjoni lejn il-Maċedonja ta' fuq l-Albanija għandna bżonnhom u m'għandhom bżonna. Is-Sur Moreno Sanchez nistax ma' Nirringrazzjakomx eh, għal xogħol li għamiltu sinjuri il-Brexit qed iżomna f'konfużjoni totali wara s summit u l-vot fil-House of Commons għatem kaos u il-Renju Unit iridu jaraw se jagħmlu, però bżonn illi innestendu aħjarek mill-li konna hard Brexit, però ma nistgħux ninsew prioritajiet oħrajn għandna bżonn ta' qafas finanzjarju plurianwali li huwa ambizzjuż li mur iktar lil mill-1 fil-mija tal-GDP. Kif qalu ċerti stati tal-gvernijiet. Umbat fuq l-immigrazzjoni, il-bidla fil-klima u l-bidla digitali għanna bżonn ukoll flus biex niġildu kontra l-qat fost iż-żgħażagħ, il-qat fit-tul l-implementazzjoni tal-istrateġija għal gwaljanza bejn is-sessi. Mbagħad hemm il-pak u l-koeżjoni soċjali u territorjali u kollu ma importanti ma nistax nippermettu li żoni rurali eh, jiżvojtaw u li il differenza bejn is-sinjuri u l-fqar tkompli tikber. Mr. Kelly, one minute. Grazzi, Sassur Kelly, minuta. Insallimlek, grazzi, Sr. President. Eh, l-aħħar ġurnata ta' ottubru jaġġima il-bot. U niftakrukom fil-Halloween. Spiriti eh, ħirsa u xi nies ikunu jistgħu aktarx ikollhom tentazzjoni li jgħixu f'fantażija għal din ir-raġuni li jiena bħala il-ftehim ta' Renju Unit li jirtiraw mill-Unjoni Ewropea għandna bżonn nieħdu l ħin tagħna. Ilna tliet snin nistennew. Forsi tliet ġimgħat mhux se tagħmlu tagħmel differenza. U l-ftehim aġġornat tar-tirar huwa aħjar milli jeżitu milli joħorġu mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim u l primissru Johnson u t-tixo Irlandiż u l-Presidenti tagħna ħaqhom e, tifħir imma hemm bżonn nieħdu l-ħin tagħkom tagħna u l-affarijiet nagħmluhom tajjeb. issa kelma lill President Juncker in dal-ħamis snin inti jurejt tmexxija kbira u l-Ewropa tkun dejjem grata għalik. Inselmilkom. Kollegi, grazzi ħafna ta' kollox. Issa Niblu l-parti verament diffiċli 22 talba għal KHDI u ħanieħu seba biss. Għandi istruzzjonijiet stretti ħafna. Mela jibda l-ewwel kellim taħt KHDI. Seba b'kollox. Grazzi ħafna, President. Jien imħasseb li Sur Macron ma jaqblux dwar is-Sirja dwar kwistjoni ta' tkabbir tal-Balkani tal-Punent fuq l-MFF u biex joħduha kontra t-teddida mnaħa tas-Sirja u anke li, il pozizjoni jibsa li għandhom jieħdu kontra r-Russja Nixtieq nirringrazzja l-President Juncker għal dak li wettaq għal pajjiżi għal Greċja l-appartenenza politika apparti il-President Juncker jħobb il-Greċja u jħobb il-Greki minkejja n-nuqqasijiet tagħna nixtieq nirringrazzjah għall isforzi tiegħu kollha. Grazzi is-Sur Ward, is-Sinjura Ward kieġoba. Grazzi President. Il-Kunsill Ewropew qed jilab lob politiku magħna l-koll. Kien kuntent e, jispeta l-iskadenza tal-Primissru e, Boris Johnson imma imma e, ma tkellimx dwar il-kuraġġ li kellu jagħmel lejn il-Maċedonja ta' fuq l-Albanija. u rew il-Kunsill Ewropew wera żewġ uċuħ differenti bejn il-Brexit u il-Balkani tal-Punent dwar ir-Renju Unit. X'tip ta' trattat internazzjonali mingħajr m'għandu minn skrutinju sura u jieħu l-ħin tiegħu. Il-Kunsill Ewropew tefa' kollox fuq il-Parlament Ewropew mingħajr ma tagħna żmien biżejjed qabel ma nirratifikaw jew ma naċċettawix il-Brexit misse titlaq minn quddiemna b'mod maġiku. Dan huwa tmiem tal-bidu u mhux il-bidu tat-tmiem. Issa jib tibda il-parti li jibsa. Is-sur ansib. Mit-tielet kelim taħt keġdijaj. Signora President, Aziz Jean-Claude, Aziz kollegi. L-ewwel, grazzi li Jean-Claude għadit meċija tajba ħafna immissa dwar il-Brexit. Wara r referendum ta' Brexit, irċivejna ħafna fajt minn Londra. Brexit fisser Brexit, barra tfisser barra. No deal aħjar milli milli kona deal ħażin. Jiena kien kollu qudiemi, kwistjonijiet prattiċi ħafna